Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun, wir kommen nun zu den Stimmerklärungen. Zunächst zum Bericht Stevens. Grazie, sta l-espiegazzjoni tal-voti. Tal Dwar rapport Stevenson. is e signora Zanicki. Grazie, Presidente. Il regolamento... Grazie, Sir President. Dwar il pjan pluriannuali ġi adottat Abel idħol fis-seħ għal dastant kien hemm bżonn ta' allinjament. Dan regolament l-ewwel fis-settur tas-sajt illi ġi allinjat ma' trattat għandu importanza kbira ġala darba il-soluzzjoni mażula f'dan il-każ jista' jkollha effett fuq il-proċedura ta' id deċiżjonijiet applikata lil pjani multianwali oħrajn għal dastant bekk votajt favur. Vielen Dank, Frau Kollegin Zanicki. Es folgt Herr Kollege Jahr. Grazie, kollega Zanicki, il kollega Jahr. Grazie, Sir President. Din il-proposta parlamentari għandha żewġ dimensjonijiet l-ewwel nett dwar il-kontenut ma xejx żidu, huwa importanti li nżommu għajnejna fuq l-istokkijiet u nieħdu miżuri adegwati jiena appoġġajt il-rapport tal-Komitat b'mod partikolari dwar kif nitrattaw l-atti delegati. U meta nużaw il-proċedura leġislattiva normali u jiena appoġġajt il-rapporter illi istatat kollha li nataw l kummissjoni għandhom jiġu limitati fi żmien Jiena nibqa' tal-fema li l-Parlament m'għandux jagħti setat lill kummissjoni bl-ebda restrizzjoni. Sur Kelly. Grazzi, Sur President. Jiena smajt id-dibattitu kollu dal-ħodu dwar rapport Stevenson u Rajt li ma hemmx ebda rikonoxximent ta' tat ta' Lisbona u l-kumpaniji jinjaraw u dan li li ma ġobni xejn. Meta tara li hemm nies bħal Davis Patakow u li jagħmlu l-almu kollu tagħhom biex jiffaċċaw il-problemi u jerbu l-problemi tal-industrija tas-sajt. Meta dan mhux qed jiġi rikonoxxut mhuwiex mandux iġi aċċettat mill-Parlament dal-ħodu. Ivvotajt, il-bicċa kbira tan nies ivvotaw favur dan ir-rapport. Minn 610 persuni 595 ivvotaw favur, nittama li dan ikun motivazzjoni biex s sur Stevenson jibqa' dej bir-rapport bil-ħidma tiegħu. Grazzi, is-Sur Kmal. Grazzi, Sur President, tal-mikrofonu. nifraħ li Sur Stevenson, il-kollega tiegħi tal-ICR, biex mexxa dan ir-rapport. Meta tara politika ta' sajt, tinduna li din kienet ta' falliment. Kienet politika komunista li lix miex sostenibli. Memx bizzejiet stokki tal-ħut. Qabel nimxu irridu nindunaw li dawk l-iktar li ħadmu dawk tal-Iżlanda, New Zealand, u Gżer Falklands, illi ikollok politika ta' stajt bazata fuq drittijiet ta' proprjetà illi jitista' tintiret jew tbieħ u dan huwa essenzjali biex jinżammu l-istokkijiet b'mod essenzjali flok ikonna politika ċentralizzata illi naqset mill-istokkijiet u li wasta tal diżastru wasal il-waqt li ikonna approċċ bażat fuq is-suq. Vielen Dank, Herr Kollege Kamal. Jetzt noch außer der Reihe, Herr Kollege Tenok. Uh, Mr. President. Grazie Sortana, kien avvavvatajt favur di tal-stok tal-aringi li distribuit eh, fil-ponenta Skozja jina napoġi dak li tqal fil-rapport l-organizzazzjoni scientifika se tkollha rwol iktar fundamentali għal modifikata għal pjan multianwali u għahna nasib indom bżonn entitajiet konsultativi pal per eżempju il-Pelagic Regional Advisory Council u il- Scientific Technical Economic um, Committee for Fisheries qabel ma jkun hemm tibdiliet uh, fal-pjan annwali kif ġi um, suġġerit u essenzjali aħna nippreservaw dan il-fish stocks u kull ma nistgħu nigwadanijaw fir-rati ta' mortalità u nuqqas ta' hu uh, ta' etibit, um, mela din se il-Kummissjoni biex tilħaq deċiżjoni biex tara li dan stokkijiet ta' ħud vitali jiġu ġestiti effettivament. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Tenok. Soweit die Stimmerklärung. Grazzi sir Tanok. Mela, daqsek għal swega fuq l-ewwel rapport issa, is-Sinjor Zanikki. Grazzi. Jiena da minn Sevezo u oħrajn hemm ħafna dawn il-sustanzi eh, li eh, laqtu ħafna eh, reġuni tal-Ewropa u affettaw ċittadini. Il-direttiva Sevezo 2 qed tipprova tnaqqas inċidenti li xesmu ma' kwantitajiet kbar ta' sustanzi perikolużi li jgħu nġsu ħafna li jinfirxu fl-ambjent. Il-regoli li ħajtu fis seħ minn Ġunju 2015 Nemek biex jħarsu l-ambjent u biex ma jkunx hemm konsekwenzi traġiċi għas saħħa ta' ċittadini u jiena lek votajt favur grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Zanicki. Es folgt Herr Kollege Antoniozzi. Sur Antoniozzi. Grazie, President. Jekk takru eh, l-dizastri ambientali li l-kol ħat jaf bihom, Nistaw nejdu illi ma kienu xtit il-kazi f'dejn kien hemm inċidenti fuq il-posta xogħol ġew segwiti minn problemi ambjentali diżastrużi. Dan il-każijiet juru illi ximdaqet l-impatt tal-inċidenti jistaw ukoll jinfirxu l in mill-frontieri nazzjonali. Jiena favorixxejt ir-rapport għalli xina naħseb illi nħoss illi tajjeb illi konna din id-direttiva 96 eh, biex naraw il-livelli ta' protezzjoni li għandna mhux tal-inżobuhom imma li għansin saħħu. Janħassu kol illi dispożizzjonijiet ġodda jridu jkunu iktar ċari, koerenti u jridu jkunu faċli wieħed jifhimhom. Sabiex ikunu jistgħu nikkontribwixxu biex inraqmu il-kontributi. Eh, aħna rridu kol ċertu ammont ta' flessibilta sabiex ikunu nistgħu nimmodifikaw l-annes e sabiex eh, eh, nkunu nistgħu ehm, kunu nistaw mkon mur kontra l-effetti negativi fil regolament ta' 72 wieħed wieħed eh, seba' tnejn. Eh, u għalhekk nikkussjoni ġiġuldu kontra il kwistjoni. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Antoniozzi. Es folgt Herr Kollege Reb. Grazie Hafna. Listen, l'onorevole Antoniozzi. L'onorevole Reposa. Grazie Hafna jina e- e- votajt favur għax l-informazzjoni pubblika fil-kas li jkun hemm inċident hija importanti ħafna. Il-ċittadini jridu jkunu jafu għalfejn saru l-inċidenti u l-konsegwenzi li dawn iġibu magħhom. M'għandniex e, niperekolaw il-ħajja is-saħħa tal-pubbliku u għalhekk għandna insaħħu ir-regoli li jeżistu u l-informazzjoni pubblika għandha tkun imtejba. Il-rapport ħaj kontribwixxi biex ikun hemm aktar sikurezza u għalhekk jiena nilqgħu. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Jari Sajmith. Grazzi ħafna, President. l inċidenti fil-passat bħal eh, dizastru f'Servejzo eh, sewa ħafna ħajjiet ta' sewa li huwa importanti ħafna li nassikuraw li l-industrija tieħu miżuri preventivi biex dawn id-diżastri ma jseħħux u anka naraw il l-miżuri ta' sikurezza ikunu qegħdin fil-post u għalhekk din direttiva Servejzo kellna l-wieħed u t-tnejn sanna it-tlieta eh, biex nassikuraw lill operaturi l-istati membri u l-istati membri eh, huma uh, obbligati li jiprevjenu l-inċidenti u li nassikuraw il-regolamenti huma aktar stretti jekk ikun hemm sustanzi li jkunu ta' periklu speċjalment uh, biex ikun hemm pjanijiet ta' evakwazzjoni meta ikunem hemm dawn it-tip ta' eh, prodotti u sustanzi speċjalment jekk ikunu viċin skejjel għalhekk kien appoġġajt dan il-rapport. il rapport l-onorvoli ħana nissa. Jider Strump, l-għada dak li qed iseħħ barra minn din il-kamra ġifir il-kriżi fost oħrajn qed nitkellmu fuq dawn is-sustanzi perikolużi. Dan ir-rapport eh, huwa Strump l-ewro hija l-iktar sustanza perikoluża naf illi jista jkun u kol hemm anke persuni li kellhom allerġiji għal metalli fil-munita imma e, e, e, li ġara kien illi il-mexxejja tant insow kollox, insow il-periklu kollu, il-kalamità ta' din il-munita, il-faqar, l-affarijiet perikolużi bħall-immigrazzjoni, taxxa dejjem titla' Dan għax konna aħna eh, moħna f'din il-ħolma. Barra l-parlament hemm statwa ta' figura ta' mara bil-munita tal juro Fidea. Issa, meta fil-ġejjieni eh, ikun għadda żmien u l-arkeoloġi jsibu din l-istatwa, ħarsu, jaraw u jirriflettu fuq il-klim Look at my words, uh, you mighty and despair. Grazzi l-onorevoli Hanen. Iva, ħna smajnik lilek, anka għal-kem ma kellix taqsam ma' suġġett li għet niddiskutu fuq l-onorevoli Bassesku. Jiena eh, votajt favur eh, ta' dan ir-rapport għax eh, irridu naqsu iċ-ċans ta' dawn it-tipi ta' inċidenti bħal dak ta' Red Mat Slide li sar fl-Ungerija. Dawn għandna nipprevjenuhom dawn it-tipi ta' inċidenti biex bekk innaqsu mid-danni u mill-sara għal bniedem u għall-ambjent għal kemm id-direttiva tidher li qed taħdem tajjeb tittiġi emendata biex bekk intejbu l-implementazzjoni tagħha u innaqsu l-pis amministrattiv. L-iktar modifika verifika sinifikanti għandha x'taqsam mal aċċess għall informazzjoni u anke l-parċipazzjoni pubblika fit-teħid ta' deċiżjonijiet. Livell aktar roli ta' protezzjoni huwa meħtieġ u id-direttiva għandha għalhekk tiġi reviżjonata f'dan id-daw. L-aċċess għall ġustizzja huwa wkoll importanti ħafna f'dan ir-rigward. Informazzjoni pubblika hija essenzjali għax tejn biex tiġġenera klima ta' fiduċja. Meta il-ċittadini jkunhom informazzjoni preċiża u ċara jkunu jistgħu jieħdu l-miżuri neċessarji jekk ikun hemm xi inċident serju. Grazzi ħafna. Grazie signora Bazesco, l'onorevole Kamal. Thank you very much, Mr. Deputy Speaker. Um, I think it's important. Grazie, Sir President. Tajab, nikonsidraw il-materjal perikolus u tassiku kollu tajjeb illi rinaraw din il-kwistjoni anke f'kuntest ta' situazzjoni ekonomika usa, importanti li naraw sostanzi perikolużi hemmhekk bħal dejn tossiku u l-għala il-gvernijiet nefqu ktar flus mill suppost. Iktar dejjem milli kellhom diħel u għal distanza f'sitwazzjoni daqstant perikoluża u l-periklu morali illi qegħdin natu l-flus l-banek il-għalix għalfej taġiċi b-mod stajjeb ma tagħmel flus l għalik u l-periklu tal-euro għal pajjiżi li mhumiex kompetittivi għaraw Spanja u l-Greċja ma jistgħux jibqgħu għaddinek u ta' periklu għaċ-ċittadini għanna naraw sostanzi perikolużi kollha li inkludu dawk is-sostanti illi ifaqru l pajjiżi. Vielen Dank, Herr Kollege Kamal. Es folgt. Grazie, Sir Kamal. Es ah, Es war ein anderer Bericht, Entschuldigung. Wir sind damit am Ende der Stimmerklärung. jgħid il-President fuq suġġett Anna għal tmiem tar-rapport issa il-rapport RIS. L-Onorevoli Zzi, grazie Sir President. Direttiva 2009 tal-Parlament u tal-Konsil tas sitata Mejju tal-2009 dwar alimentazzjoni partikolari għammek dispozizjoniet fuq il-ħidma ta' il-manifattura ta' dawn il-prodotti il-bicċa kbira imur għal 77 u madam iwieġbu wieġbu għal bżonnijiet tal-konsumaturi tal-lum. Għal dastant kien hemm bżonn ta' revizjoni tad direttiva u bekk kien avvutajt il-favur il-proposta tal-kollega Rice jiena xorta waħda nqis li huwa indispensabbli li nkomplu nħarsu kull ma jmur iktar li konsumuturi nisab f'korri regolamentazzjoni u nelbu il-xkiel l-istati membri u l-operaturi l-taqaw maħħom fl-interpretazzjoni tal-bosta għatti leġislattivi fil-qasam tal-alimentazzjoni dan jipermetti li nitrattaw b'mod uniformi prodotti simili fl-Unjoni Ewropea kollha permezz ta' kondizzjonijiet li jkunu l-istess l-operaturi kollha fis-suq intern b'mod partikolari l-imprizi żgħar u medji u għall-konsumaturi. Grazzi. Vielen Dank, Herr Antoniozzi. Es folgt Herr Kollege. Grazie, Kollege Antoniozzi. Onorevole Repo. Grazie, Sur President. Jiena ipprovajt nivvota favur dan ir-rapport iżda l-magnatijaj ma ħadmitx. L-informazzjoni pubblika hi aspett importanti ħafna f'dan ir-rapport u il- Gruppi li huwa mirat, tfal il-vulnerabli. L-obezità fit tfal i problema ovvja fl-Europa riċerkaturi li reklamar mirat lejn it-tfal jiffetwa l-imġiba alimentari tagħhom. Bicċa, għaw ovvju li il-konsumaturi għandhom taw informazzjoni eżatta. Jiena nappoġġa din l-idea il-għaliex ir-reklamar il għaliex il reklamar u immirat biex ikun hemm ħolqien ta' profitti u mhux għal informar min u bla skruplu fir-reklamar tal- prodotti tiegħu joħloq prodotti mimlin xaħam u sokkor tfal. Grazzi ħafna, Isturjar. E Grazzi President. Fl-2011 il-Komissjoni Ewropea resqet proposta fuq il-reviżjoni ta' dan ir-regolament u e, suġġerixxa regoli speċjali għaż-żaża u tfal u trabi e, speċjalment għal e, ikel għanijiet medicinali. Din hija xi ħaġa tajba x'għandek ta' semplifikazzjoni, iżda dik kienet diffiċli li ssir fil-prattika għaliex inti għandek eh, persuni li għandhom ċertu diti u għandhom bżonn ċertu informazzjoni essenzjali u minn fissem il-Komitat tal-Ambjent Saħa Pubbliku Sikurezza dik li jiena eh, kontent immens li aħna rnexxinna nsolvu di problem aħna mirdux eh, riklamar għarriqa u aħna mirdux informazzjoni għarriqa u allura jiena grat ħafna lejn il-Komitat sabi tal-li rnexxilu jimbatta il-opinjoni u il-qudiem u sabiex ħaġa satisfaċenti li għandu jaħdem tajja fil-prattika u ovvjament iktar il-qudiem ħajkonna noqogħdu nirriverifikaw biex naraw li l-rapport ir-rapport qed eh, jopera u jiġi implementat kif suppost. Grazzi eh, Laura Vani Nikolaj. Grazzi sul President jiena votajt favur dan ir-rapport għaliex jiena nħossu li huwa wieħed mill-iktar rapporti importanti llum. mux tal-direttiva tal-1974 emendata ma' rapport u ammirat lejn kategorija vulnerabli ka' konsumaturi li huwa l-elevant immens. Il-konsumaturi huma ħafna drabi vitmi ta' tikketjar mhux b'informazzjoni preċiża li sta' jwassal għal mart u mbagħad tkun diffiċli inti tkurhom. Allura eh, jiena nilqa' d-dispożizzjoni għal dak li jitkellem dwar l-intolleranza għal gluten din it ta' tolleranza eh, ġenerata ħafna eh, Marta Siljak eh, madwar l-Europa. U għalek il-rapport għandu iġi segwit b'ċertu miżuri akkompanjanti biex jaraw kif taħdem fil-verità. Grazzi, signora Jana Kudis. Grazzi, il-supermarket tagħna ma mimlijin bike speċjalizzat biex jgħidu suppost nixorbu u anki għall tfal u trabi u għasġu u għaw minnan per provajna naqqas u anki jżid fil-pis. Eh, il-konsumatura jeħtieġ għażla ma jrid ikoll jifhem x'qed jiġri u x'qed jixtru qed jiklu. U dan ir-rapport jeħtieġ li jkun hemm regoli simili għal tikketjar ta' dawn it-tip ta' prodotti. Jiena nittama li meta l-Istati Membri jwettqu din il leġislazzjoni li jwassal għal tnaqqis u mhux żieda fil-burokrazija il-leġizazzjoni ġdida għandha wkoll tiffaċilita u mhux twaqqaf eh, l-SMEs billi kollhom aċċess tas-swieq konsumaturi jattiġu formazzjoni ċara u għandhom bżonn regoli sempliċi biex ikunu jistgħu jikompetu mod effettiv fil-kumpanija. Allura napoġi dan il rapport grazzi. Fin dank Grazzi ħafna. L-Onorevoli Takula. Grazzi ħafna. President. Jena E, votajt favur dan il-rapport tal-Onorevoli Ris u nifraħ l-Onorevoli Ris fuq il-dokument eccellenti illi i-produċiet meta nitkellmu dwar l-ikel ta' trabi u l-ikel ta' tfal u importanti ħafna li l-informazzjoni li kunem disponibli għal pubbliku tkun waħda ibbażata fuq il-fatti u mhux fuq ir reklamar innutajt u koll fil-rigward ta' siljek e, dinja kustjoni illi setet ġiet tiġi ta' f'rapport ieħor. Jo, għalkemm wieħed jista' jargumenta illi leġiżlazzjoni għandha bżonn l-aġġornar għax għaddar sa 35 sena minn fuqa. Vielen Dank, Herr Kollege Takula. Es folgt Frau Kollegin Harkin. Grazzi ħafna l-Onorevole Harkin. Jiena napoġġa rapporter fuq dan il-dokument li huwa proporzjonat li tajjeb is-sitwazzjoni bħalissa. Tajjeb ngħidu wkoll li leġiżlazzjoni tgħid li il minn aħjar ikun hemm il-breastfeeding eh, fil-rigward ta' trabi jina kont kontra l-emenda 86 fejn hemm restrizzjoni fuq ir-reklamar tal- tal-trap tal-ħalib għat-tfal, qed tirristrinġi l-għażla tal-konsumatur. Mhux kulħadd jixtri dawn il-pubblikazzjoni li jkunu ikunu xjentifiki, qed tipprojbixxi wkoll il-reklama fuq it-televiżjoni għandu jkun hemm eh, distinzjoni ċara bejn il-formula għal trabi u dik trabi aktar akbar. Aktar kbar. Proibizzjoni fuq ir-reklamar ta' dawn il-formulas u l-follow-on formulas miex waħda proporzjonata. Jina ma naqbilx maħħa, grazzi ħafna eh, l-Onorevoli Harkin, issa naddu għall-Onorevoli Zaborska. Grazzi ħafna, President, il-regoli illi jem fuq it-tikketjar għal prodotti ta' likel għal trabi u għal tfalżar u anka għal skopijiet mediċi speċifiċi iridu ikunu aktar preċiżi. Regolamentazzjoni aħjarija neċessarja fl-interess tal-ħarsin tas saħħa pubblika. Maħniċ qed nitkellmu aħna dwar li wieħed jiċħat l-għażla lil pubbliku imma l-għażla tal-pubbliku għandha tkun ibbażata fuq fatti, fuq eh, il-verità u għalhekk li nemmen li ir-reklamar f'dan il-qasam għandu jkun suġġett għal standards għoljin ta' etika u għandu jkun fl-interess għal produtturi li l-kontrolli li għamlu jkunu stretti ħafna jiena nixtieq eh, nifraħ lill onorevoli Risa rapport tagħha. Grazzi ħafna l-Onorevoli Basesko issa, grazzi ħafna President. Jina eh, votajt favur dan il-rapport għax jiena nilqa il-revizjoni tal-leġizlazzjoni eh, f'dan il-qasam tal-produzzjoni tal-ikel għal mm, skopijiet medicinali speċifiċi hemm bżonn tal-razzjonalizzazzjoni, simplifikazzjoni u ta' ittiket jara speċjalment minħabba li hemm numru ta' kategoriji li huma vulnerabbli fost il-konsumaturi. Dawn għandhom ikunu jistgħu jibbenefikaw minn aktar ċertezza legali għandu jkun hemm ukoll eh, peace anqas amministrattiv u trattament ugwali għal dawn il-prodotti madwar l-Europa kollha biex bekk inżommu il-livell eh, ugwali kompetittiv il-suq waħdin iżgur ħajibbenifika minn dan it-tip ta' approċċ. Grazzi ħafna. Grazzi l Signora Bazzesku. back temmejna l ispirazzjoni tal-votazzjonijiet fuq rapport Rees naddu l ispjegazzjonijiet tal-voti fuq ir-riżoluzzjonijiet l ewwel il-konsultazzjoni pubbliċi u disponibilità tagħhom fil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea l-Onorevoli Bilen. Grazzi ħafna, Sur President. Id-diversità lingwistika fl-Unjoni Ewropea tista' toħloq problemi f'termini ta' informazzjoni u fl-amministrazzjoni pubblika l-garanzija ta' aċċess għal konsultazzjoni pubblika fil-lingwa tagħhom i bla prezz essenzjali għal koesistenza fil-familja tal-Unjoni Ewropea parteċipazzjoni ikbar fil-konsultazzjonijiet pubbliċi i mod kostruttiv ta' kif trawwa mid-dialogu soċjali u tħeġġeġ il-parteċipazzjoni politika. Is-sena li jmiss sejra tkun is-sena is-sena Ewropea taċ-ċittadini li tippermetti lil NGOs li jkunu attivi f'dan il-qasam u li tagħti aċċess l-informazzjoni u raġuni għal jien iffodajt favur. Fin tanka kollegi Bilan. Grazzi ħafna. L-Onorevole Hannan. Grazzi, Sir President. Dritta kull ċittadin li jitrattam mal l-istituzzjonijiet Ewropej i l-aħħar tama li għanna li turina li dan u ġabra ta' pajizi. Tisma minn jgħid tal mhux bl-Ingliż, Ingliż u l franċis Inglis u l-Franċiż u l-Ġermaniż neħħi id-dritt li kollox isir kull lingwa u tneħħi kull xkiel għal superstat. Dan u l-mota kif nid-dibattitu li tisma' hawnhekk biss tirrispetta id-dritt ta' sussidjarjetà u proporzjonalità l-Ewropa ta' ċittadini iktar Ewropa u mhux inqas Ewropa. Dawn frażijiet illi jgħidu biss l-ewrokrati, il-membri tal-Parlament Ewropew. Ma tistax ma tiftakarx f'George Orwell, dak speak tiegħu fejn inti titkellem bil sinja li qed taħseb dawn il-clichés. Grazie, issa Sur Takula. Sur President. Din hija mozzjoni riżoluzzjoni importanti ħafna, jien votajt favur. għaliex Eddin nitkellmu dwar konsultazzjoni pubblika u disponibilità tagħhom fil-lingwi tal-Unjoni Ewropea. Jekk l-Unjoni Ewropea tkun kredibbli fil-fajnin ċittadini tagħha tittati l-informazzjoni fil-lingwi tal-ċittadini dan huwa l-uniku mod ta' kif terbaħ il-fiduċja tal-poplu dan u wieħed minn dawk kloqsma fejn irridu nisforzaw iktar nużaw lingwaġġ ċar dwar l-Unjoni Ewropea, ir-wol tal-istituzzjonijiet Id-dokumenti kollha l-konsultazzjoni pubblika għandha tkun fil-lingwi kollha. Din hija importantissima demokrazija fl-Ewropa u bħala korp demokratiku l-Parlament Ewropew għandu jiddefendi drittijiet ta' ċittadini għal ksib ta' informazzjoni bil-lingwa tagħhom stess. Fin Takula Grazzi Is-Sinjura Harkin, grazzi ta' sew su President biex nżid krixa jħara l-istatwila f'ximtaqqiet il parlament aħna nitkellmu dwar deficit demokratiku u dan huwa wieħed mill-mozzi kif aħna nistgħu nittrataw din id-deficit demokratiku jiena ġieli ngħid iġid bħala ċittadin inti mhux tbiss qed tivvota l-MP tiegħek. Hemm mezzi oħrajn mekkaniżmi oħrajn ta' kif inti qed influwenza dak li qed jiġu f'dan il-Parlament. U wieħed minn dawn il-mezzi huwa li inti tkun involut fil-konsultazzjonijiet jiena fil-fatt ħafna drabi naġġorna ċittadini u grupp interessati dwar x'qed jiġri mhux qed jiġri fil-proċess ta' konsultazzjoni għax naħseb illi dawn huma utli ferm bħala għodda. Iżda importanti wkoll illi dawn jistgħu jikkomunikaw fil-lingwa tagħhom pereżempju, importanti illi jitkellem bl-Irlandi, jitkellmu l irlandis jistgħu jikkomunikaw fil- lingwa ta' sin pajjiżhom il-Kummissjoni. Imma ovvjament hemm ukoll eh, xkil tal-lingwa ġifieri tkun hemm persuni b'diżabilità li jkun jistgħu jikkomunikaw bil-lingwa tagħhom u ħarsu sunej perdu ta' żmien ta' sabiħwis kif inti għandek grupp enormi u NGO kbir inti fi żmien qasir tista' tidħol f'proċess ta' konsultazzjoni ma' dawk il-persuni li m'għandhomx dawk ir-riżorsi għal dispożizzjoni tagħhom jien naħseb li dan il-perdu ta' konsultazzjoni jridu jkunu itwal grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Harkin. Es folgt Frau Kollegin Saborska. Es sinna Saborska. Grazie, Sur President. Fi żmien meta l-politikanti qegħdin jiffukaw fuq illi nippruvaw noħarġa minn din il-kriżi ekonomika u finanzjarja forsi tazbu illi diversità lingwistika hija eh, kwistjoni sekundarja. Iżda, iż-żewġ affarijiet huma marbuta wieħed mal ieħor sabiex ikun hemm solidarjetà bejn l-istati membri. Dawrti ikollhom idea ta' appartenenza jekk jinti ma titkellimx il-lingwa tagħhom, mela ma se tkun l-Ewropa tagħhom in nies Daw in-nies ma se tibqa' importa dwar il-munita waħdanija u l-ġejjini komuni tagħna, għalhekk huwa aktar importanti aktar minn qatt qabel l-Unjoni Ewropea tikkomunika ma' ċittadini bil-lingwi kollha. Vielen Dank, Frau Kollegin Saborska. Es folgt Frau Kollegin. Grazie. Signor Bazescu. Jina votajt favur dan il-rapport għalix eh, ħafna konsultazzjonijiet pubbliċi dwar soġġetti u madwar soġġetti importanti u ftit eh, nies eh, jihdu sem. NGOs, trade unions u anke l-medja irridu jkunu valuti ħafna aktar. U kulħadd irid ikollu aċċess u il-parċipazzjoni pubblika tirrappreżenta element eh, fundamentali tal-gvernanza demokratika u dan għandhom għandna rawmuħ u għalhekk aċċess l-informazzjoni eh, hija essenzjali eh, u aħna rridu nirdupaw isforzi tagħna biex naċertaw l-ċittadini kollha Ewropej jivolvu ruhom bħalissa il-konsultazzjonijiet pubbliċi u mhix E, organizzati ma tajja. Paħna rridu nqajmu koxjenza dwar id-drittijiet u il-benefiċċji li nataw iċ-ċittadini min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Il-Kommissjoni trid tieħu miżuri adekwati sabiex kun tista' naqqas l-informazzjoni, id-deficit ta' informazzjoni u naqqas informazzjoni li bħalissa nies qegħdin e, ibbatu minnha. Grazzi. Jiena abstained Jena fuq din il-konsultazzjoni pubblika fil-lingwi kollha huwa importanti illi id-drittijiet ta' kull ċittadin fl-Unjoni Ewropea ikun jista' eh, li jkun jista' jindirizza l-istituzzjonijiet hija xi ħaġa li tiġi rispettata. Kwalinkwa konsultazzjoni għandha tagħti l-istess trattament biex kollox ikun aċċessibbli ma jiena ma naqbilx ma' sistema multilingwali għall-uffiċjali u l-MP sa ġdija li ħafna u mhix effiċenti ma naqbilx ma torri ta' Babel u jina naqbel ikun hemm biss l-Ingliż, Franċiż u Ġermaniż. Il-ġnus Magħquda għandu bis-sitt lingwi u eh, kunsilli oħra għandhom tnej biss u l-Unjoni Ewropea fi żmien ta' tnaqqis u ta' awsterità qed tinsisti fuq 23 lingwa. Grazzi ħafna l-Onorevoli Tenok, ti kienet l-aħħar spjegazzjoni fuq il-konsultazzjoni pubblika u issa għaddu għal il-mozzjonijiet għal rizoluzzjonijiet nibdew b'dik ta' Tibet l-Onorevoli Hanin l-ewwel. Grazzi ħafna, President. Nix inkompli bil-analogija tiegħi tal-84 il-kapaċità illi wieħed ikollu żewġ eh, opinjonijiet kontradittorji fl-istess moħħ ġifieri. Għaw min huwa Eh, favur b'mod aggressiv, favur l-indiġeni, imma mbagħad eh, kontra eh, l-immigrazzjoni. It-Tibet huwa eżempju ċar f'din il-Kamra noqogħdu nejdu hawnhekk niftaħru li aħna favur id-demokrazija, imma meta nippruvaw napplikaw l-istess loġika għall-Unjoni Ewropea Ewropea, l-affarijiet jinbidlu. Jekk it-Tibet jistaw għandhom id-dritt jgħixu skont id-drittijiet tagħhom għalfejn il-komunitajiet tal-Ewropa m'għandhomx dan id-dritt ukoll. Iġifiri, il-determinazzjoni nazzjonali li hija eh, aħna qegħdin nipproponu għat-Tibet għalfejn ma napplikawx ukoll għalina fl-Ewropa. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Butikofer, grazzi ħafna President. Jiena votajt kontra din ir-riżoluzzjoni għax nemmen illi hija provokazzjoni u tmur kontra il-politika eh, illi eh, tal-Ewropa u ċ-Ċina il-Parlament qed jippermetti lilu innifsu li jsegwi grupp ta' lobbyisti żgħar favur it-Tibet illi jistaw iħarbtu relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina l-Onorevoli Tanok issa. Skużani, President, jiena uh, votajt favur ta' din ir-riżoluzzjoni għax is-sitwazzjoni hija waħda alarmanti bil-problemi u bil- ma nafux fej qegħdin naqas il-patrijiet eh, li qegħdin jittieħdu f'detenzjoni għalhekk għandna nagħmlu ktar sforzi biex nindirizzaw din is-sitwazzjoni tal-drittijiet tal-bniedem huwa vitali li l-awtoritajiet ċiniżi intensifikaw id-diskussjonijiet mal-rappreżentanti tal-Dalai Lama fis-sitwazzjoni fit-Tibet il-soluzzjoni tinstab biss jekk eh, nirrispettaw id-drittijiet ta' Tibet fiħdan iċ-Ċina. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sur Dak kollu fuq it-Tibet. Naddu issa. Fuq il-lat tas-suq waħdini. L-ispjegazzjoni tal-vot. Is-Sur Stadler. Grazzi, Sur President, jiena l-biraħam Dġa kontat li ser nivvota kontra rizoluzzjoni u iktar hemm raġunijiet issa minn qatt qabel. Wara smajt il-kommenti ta' Sinjura Lagarde. Illi fi żmien tlaċċur l-euro jista' jsir parti mill-istorja, dak li tista' tajt u li kien falliment l-euro u li l-politika ta' waħdini Ewropea i medda. X'qegħdin nagħmlu hawnhekk? Għedin nħorġu b'dawn is-soluzzjonijiet ta' malaj għal medda qasira u regolamentazzjoni li ħad kompleti komplika ħajjet l-imprizi saru medji biex joħolqu l-impjiegi din miex is-soluzzjoni. Għanna bżon ta' Ewropa illi mażżiċ il-burokrazija nazzjonali iżda tinneħħi il-burokrazija żejda għanna nejnu sabiex dan isir, innaqsu l-burokrazija u mux nżiduha din dik li qed tagħmel din ir-riżoluzzjoni u bekk kontri għan. Grazzi sur Stadler sur Mazzoni. Grazzi. Jien ma naqbilx mal-kollega ta' qablina nemmen li dan il-Parlament ah, ħadem sew permezz ta' riżoluzzjoni illi votajna għalija ira għaliex hija ovvja l-urġenza li lestu suq wahdini bla ma nżidu ktar liġijiet iżda permess ta' implementazzjoni ta' pakket ta' regolamenti li diġanna fidejna l-mira ta' tkabbir fis suq intern għandu jikkonsider b'elementi li jinsabu f'din ir-riżoluzzjoni. Id-dimensjoni tal-operaturi design fil-mija das ta' dawn l-operaturi design fil-mija fil-fatt jaqgħu taħt imprizi żgħar jużar ħafna. Il-reg ir-regoli għandhom jiġu bbażati f'skont il-persuna u l-ħidma mhux biss il-profet il verżjoni iktar orizzontali u l-effett ta' irdupjar il għaliex inkomplu nżidu l-ekonomija nazzjonali jekk fuq dan il-punt forse nżid punt jiena kontenta ħafna il-bilna fuq l-emenda għata l-mikrofonu tal-kellima. Grazzi, kollega Mazzoni. L-Onorevoli Nikolaj. Grazzi, Sur President, jiena evvotajt favur dan il-rapport illi nemmen li hu rapport importanti ħafna dwar il-ġejjini tas-suq intern jagħti viżjoni kif ukoll soluzzjonijiet jien nemmen il-suq intern u l pilastru prinċipali tal-integrazzjoni Ewropea dan ir-rapport jitratta mal-burokrazija Ewropea. Itnaqis tal-burokrazija b'25% sal-2015 u mira importanti ħafna l-istati membri u l-Kummissjoni għandhom jirżaw jaħdmu jistinkasa biex inasu l-birokrazija. Bekk l-individwi, l-operaturi, l-kumpaniji jaħdmu f'ambjent taħjar. Ir-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiċi professjonali taħt artiklu 59 tad-direttiva u tassew importanti għaliex dan sejjer joħolloq ċaqlie fis-suq tax-xogħol wara stan taħbar tajb. Film Grazzi l-onorevoli Il-ratana xawnek għal-astant l-Onorevoli Kelly. Eh, Gurmagut eh, l-asukron. Eh, Vjoħosorum. Grazie, Sir President. Kont kont għan vota favur dan rapport rapport stant importanti fl-imkien mal-pija tal-grupp tijaj. Lif għal artiklu 22 il-li semma koordinament tal-politika ta' taxxa aħna għandna dubji dwar dan il-punt u minħabba dan id-dubju ma nix nivvotaw għalih bekk astenejna fuq dak il-punt madana kollu hemm numru ta' punti oħra li saru f'dan ir rapport u jekk irnexxinna nimplementaw is-suq intern jirnexxielna naħarbu u nerbu il-kriżi ekonomika u ikonna tkabbir u żvilupp fl-Ewropa. Grazzi. Film Dank. Grazzi. Isira Bazesku. Grazzi, jiena votajt favur ta' din il-mozzjoni għaliex u jħed wieħed rappreżenta wieħed mill-ikbar kisbiet tal-Unjoni Ewropea u u l-konsiderazzjoni ta' dan huwa essenzjali. Jiena naħseb li hemm ħafna sfidi u nistgħu niksbu ħafna aktar mis-suq wieħed. Is-suq wieħed jista' jintuża sabiex nagħtu eh, l-ekonomija spinta ġdida u jkollna xogħol ġdid u għalhekk inħoss illi s-suq wieħed għandu eh, jiġi eh, jiena taktar importanza għandu jisquh l-istati membri rridu ehm, natu aktar ehm, ehm, intenzjoni għal perżempju affarijiet ta' mobilità ta' ħaddima kwalifikati u din tista' tgħin sabiex ikunu eh, iktar kompetittivi iswieq. Jien naħseb li restrizzjonijiet illi minna fuq ir-Rumanija għandhom titneħħew fuq il-ħaddima tar-Rumanija. Grazzi tassew ngħaddu għas-sur Kamal. Wieħed mill-affarijiet li tanti dispeċidni ngħid dwar bħala reazzjoni hija li waqt li huma jilmentaw fuq l-awsterità m'hemmx pjan alternattiv. L-awsterità hija importanti sabiex naraw illi qatt aktar ma ħanerġgħu nitu fil-ċappola fin-nassa illi ħajkonna eh, inqas flejjes biex nofqu. Ehm, u imma rridu naraw kif u iktar xogħol għan-nies Probabilment memx um, ehm, strumenti ieħor aħjar minn dan lejn kemm jekk inti ċettiku jew temmen fl-Ewropa mill-suq wieħed. Għana rridu nkomplu nsaħħu dan is-suq wieħed u nilqgħu il-proposta ta' dan is-suq wieħed għat numru 2 biex għat naqqas iktar xkil bejn l-istati membri u jitratta dawk il-professjonijiet u industri illi setaw jieħnħbew war protezjonizmu ejja natu l-SMEs tagħna u l-kumpaniji tagħna il-pjattaforma e fuq il-park dinji għax inkella musse jagħmlu kummerċ ma' xulxin ma jagħmlu kummerċ ma' swieq b'nadi oħra għal rasom. Grazzi, Sur Kamal, Sur Tanak jina fotajt favur għal-mozzjoni ta' suwiħed, suwiħed kienu jħed mill-ftit ehm, mill-ftit eh, rebħiet u għalix wasal għal iktar kabir ekonomiku impieg fil- ambjent ekonomiku attwali jirdu noqgħodu attenti illi kull miżura li jattieħu l-żona euro għal Unjoni Fiskali Bankarja mhijiex qed timblokka s satur ta' servizzi tar-Renju Unit mill-Ewropa kontinentali jiena nirrappreżenta il-Belt ta' Londra, importanti ħafna r-reġun tiegħi dan, ġifieri se rridu nifokaw leġiżlazzjoni u l-għannija fuq tkabbir illum velada, rridu pereżempju insaħħu l-effettività ta' direttiva servizzi u innaqsu l-burokrazija u xkili jħorru għal movimenti l-esta prodotti servizzi kapitalu ħaddima grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Tenok. Naslu għatmim tal-ispiegazzjoni fuq il-futur tal-att dwar is suqoni kuna d wissa għal l-ispiegazzjoni fuq il-votazzjoni dwar il-mozzjonijiet ta' rezoluzzjoni fuq il-liġi tal-kumpaniji. l onorevoli Mazzoni jina votajt favur ta' din ir-riżoluzzjoni għax inħoss li hija importanti ħafna illi il-segwitu eh, eh, eh, li titati il-Komissjoni fuq din il-liġi tal-kumpaniji skont id-data illi għanna ħafna aktar kumpaniji edin joperaw fis-suq waħdini u ma qed jaħdmu fuq livell transkonfinali għalhekk huwa importanti ħafna li sistemi ikunu l-istess u il-tajjeb taħħa din ir-riżoluzzjoni huwa l-affarijiet li qed jiġu indikati lill-Kummissjoni, ġifieri it-trasparenza, is-simplifikazzjoni l-affarijiet li rridu jkunu omogeni u il-promozzjoni tal-mobilità u l-ħarsin tal-SMEs. Nispera li din tasal f'waqta din il-mozzjoni u li il-Komissjoni tqis din il-mozzjoni ta' rezoluzzjoni tagħna. Grazzi ħafna. Nandu issa għall onorevoli Rojtova li mhix qiegħda hawnhekk. Għawbek għallek naddu għall onorevoli Bilan. Grazzi, President. Kwalinkwa miżura biex intejbu trasparenza u simplifikazzjoni fil-negozji u l-kummerċ huma aħbarijiet tajba għal kumpaniji biex ikun hemm kompetizzjoni aħjar fis-suq ah, l-istess fir-rigward tal-liġi tal-kumpaniji. tal liġi tal kumpaniji f'ħafna stati membri hemm eh, problema bl-interpretazzjoni tal-liġi u jiena votajt favur ta' din il-mozzjoni għax tirreferi għall-importanza ta' simplifikazzjoni u l-inizjattivi ta' simplifikazzjoni għall-ambjent industrijali u eh, tan negozju biex jitnaqas il-pis amministrattiv tirreferi wkoll għal regoli komuni u għal aktar trasparenza fl-istrutturi il-kumpaniji privati Ewropej huma fl-interess eh, ta' kulħadd anka tal-SMEs. Eh, Grazzi ħafna lill-Onorevoli Bilan, l-Onorevoli Basescu issa. Grazzi President, jina votaj favur din il-mozzjoni għal rezoluzzjoni għax il-liġi tal-kumpanija essenzjali ħafna għal funzjoni tas-suq wahdini hija neċessarja għad-difiża tad drittijiet tal-azzjonisti u anka għas salvagwardja tal-ċertezza legali l-Unjoni Ewropea għandha bżonn il-leġizlazzjoni, għafas leġizlattiva ġornat illi eh, jimxi anka mażminijiet. Dan ifisser li eh, naġġornaw il-liġi tal-kumpaniji fl-interess tal-azzjonisti u tal-konsumaturi wkoll. Nixtieq ukoll insemmi r-wol tal-kumpaniji biex eh, jgħinu fit kabbiru anka fl-innovazzjoni, jrid isir ħafna aktar fil-qasam tal-responsabilità soċjali korporattiva. Il-liġi il liġi tal kumpaniji Ewropa l-liġi Ewropea tal-kumpanija għandha tassikura illi daw kollha involuti għaj kollhom aċċess aktar sempliċi jassu. Grazie ħafna, kollegi. Mela, irrid naddu issa għall-ispjegazzjoni tal-vot fuq l-irkupru moni bl blimpjeka. L-onorevoli Nikolaj l-ewwel. Grazzi, Sur President. Nixtieq ngħid illi attualment l-analiżi ta' dan ir-rapport għandu importanza ola li ir-rapporter ħa approċ tajjeb ħafna għas-suq tax-xogħol ġewwa l-Unjoni Ewropea l-ewwel net hemm nuqqas ta' rabta bejn il- tlessija tal-korsijiet universitarji u r-realtà tas-suq ma nix bizziet inġiniera, ma nix bizziet nis pila teknika għal dastant l-Unjoni Ewropea u l-Sistema Membri jagħmlu ferm iktar fir-rigward ta' taħriġ professjonali. Għanna nieqfu nintaxxaw il- xogħol bil-mod ta' kif nagħmlu f'ċerta stati membri. Dan ir-rapport u pass importanti. Rapport analitiku illi għanna domajnejna anki bħala stati membri. Grazzi Grazie ħafna, Sunjira Nikolaj, l-Onorevoli Hannon. Grazie, Sir President. lejn il-kupru moni bl impiegi Tiftakru għal-ġenta tal-Lisbona kien ħajtina l-iktar ekonomija bbażata fuq l-arfin fid-dinja sal-2010. L-2010 għadda u mar u l-euro l-euro konna għadna illi ħaj kompli zit l impigi fil-żona euro u xġara minnu. Aħna ma nistawx u impigi. ma nix kapaċi namlu dan, anki jien jekk namel dan personalment ħa namlu minn flus it-taxxi tal-poplu li tieħdu mis-suq privat. U kif qegħdin nippruvaw ngħinu wkoll intejbu l-ekonomija permezz ta' riżoluzzjonijiet bħal dawn. Grazzi, Honorable Hannan. L-Onorevoli Hawken. Thank you, uh, Mr. President. Grazzi, Sur President. Naqbel ma' Sur Hannon. Iżda, fit-titlu tiegħu iżda jekk nagħmlu dan, irridu nkunu ċerti illi sarra f'realtà rridu xogħlijiet sostenibbli il leġdanjati messaġġ il-ċittadini li qegħdin ippruvaw u bilanċ ġdid għall-approċċ ta' austerità ma' pat Illi nispera li konsil hawnhekk jgħat jisma xin najt u jek ċittadini li votaw għal pat fiskali kien għadin jistennew parti minn dan pa parti mill pakket komplessiv iżda l-possibilitajiet li ntejbu l-impjegi aħna huwa diffiċli u ftit f'rigward ta' ħaddiema bħiliet nitlob jien illi ineħħu il-minoranza li li t-izzom l-ura u il-inkomplu natu ħiliet lil dawk bla impiegi. Grazzi, Sr. Harkin. Sir Kelly. President, Vice President, jiena mid zbar sar fil-vota għonek. Jina rrit nivvota um, parita b'kull vot, iżda l-ewel vot u l-ewel darba jina fast il-butuna ħazina ġifiri ħan jitkan dwar ma servizzi dwar dan. Aħna għanna mira ta' 75% mpik sal-2020 bħalissa hemm 68-69% u 76% forsi ma jdirx wis, imma mbagħad meta dan tisarfu fi numri dan jieġa 17.6 miljun il Fasser illi għandna bżonn dan it-tip tal-kupru u surħana nuħrajn semmew politikanti li provaw joħol u xol imma aħna nistaw noħol u l-kondizjonijiet kienet nħarġan korraġant il bira li smajna l-punti illi semma sur Barnier dan ir-rigward il-standardizzazzjoni nu konna suqieħed il l-e-commerce u koll privativa Ewropea. Dawn affarijiet kollha flimkien jistgħu jgħinu sabiex forsi f-nitabaw fl-2020 il-ħu l-antana tal-75% ta' persuni impiegati. Grazzi. Grazie, Sur Kelly, signora Bazescu. Grazzi jiena fotajt favur din il-mozzjoni għax jiena naqbel illi il-kupru ekonomiku fl-Unjoni ser iserraħ fuq il-ħolqin tax-xogħol. Kien hemm għatta dibattiti fuq il-miżuri li ma neċessarji il-Komissjoni għamlet għatta propost il-Konsil għadu għatta deċiżjonijiet issa wasal il-waqt li ndaħluhom fil-prazzi fil-prattika meta billi jkollna ċertu azzjonijiet li jinwettquha. Komissjoni kienu ċaru, jiġdu kienu ċaru dwar 82 biljun euro, zatabent kif ser jittefqu fuq ix-xogħol għaż-żgħażagħ u kif promuovu l-SMEs rridu nagħmlu aktar għal imprenditori żgħar. Jiena bat mistoqsija lill kummissjoni fuq il kwistjoni Jiena nittama illi xi ħaġa ħajseħ għaż-żgħażagħ bi sal tmiem ta' din is-sena xi ħaġa trid isseħħ sabiex inkunu nistgħu ikonna l-xogħol eh, triqa, il-wittu eh, triqa għal min jitlaq mill-skola kmini. Grazzi, Sur Kamal. Grazzi ħafna. Naħseb il-dibattitu juri differenzi filosofiċi li jeżistu bejn il- l-istati, il-dawk li huma xellu kienu dawk li huma eh, l-eminin u l-approċ tagħhom lejn is-suq, dawk tal-xellu jaħsbu li jistgħu jużaw il-flus mit-taxxa biex joħolqu aktar xogħol. U meta jaslu l elezzjonijiet eh, ħabtu fuq il-bibin tan nies u jgħidu l intom tivvutaw li minuwa fil-partiti tal-lemina l-ura intom ħati tilfu s-servizzi soċjali tagħkom. Naħseb li rridu nagħmlu għalli noħolqu il-kondizjoni tajbina tkabbir inneħħu E, il-gvern, miswiq mill intraprenditori ħallu l-intraprendituri uħalqu xogħol xogħol sostenibbli. Mhux xogħol li dependi fuq il-gvern jonfoq aktar taxxi, imma e, xogħol li dependi fuq settur privat illi wkoll ikun qed ikompli jħallas it-taxxa tiegħu. Jikontribwix permezz tat-taxxa grazzi ħafna lill-Onorevoli Kamal. waqafna fuq dan fuq din il-mozzjoni naddu issa għal mozzjoni għal riżoluzzjoni fuq il-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili eh, naddu għall-onorevoli Kalaj president jiena eh, votajt favur din il-mozzjoni għal żewġ raġunijiet sfortunatament fil-seklu 21 xorta waħda għanna din il-prassi barbarika, violenza kontra in-nisa għadha qed isseħħ u eh, eh, ħafna kultant għal kopijiet ta' reliġjon u hemm anka nisa fl-Ewropa li huma affettwati u għalhekk il-ġnus uda importanti li tieħu azzjoni għax dan il-fenomenu m'għandux jingħata permess li jinfirex fl-Ewropa, m'għandux jiex jaqsam mal-imġiba eh, ċivili u għampina ta' allarm li qed iddoq u għalhekk għandna nagħtu attenzjoni għal dan dan ir-rapport. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Zaborska issa. Grazzi, President. Il-laqda dinija tas-saħħa tamil stima illi hemm aktar minn nofs miljun mara u tfajla illi għaddew minn din il-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili u hemm aktar minn 80,000 li huma fteddida li jaddu minn din il-prassi. Ritwal barbaru illi m'għandux jaqsam xejn mar-reliġjon. Hija tradizzjoni u għanda għandu effett eh, devastanti fuq il-ħajja tal-nisa zaza. Din hija tini darba li qed ikonna din it-tip ta' mozzjoni biex insejħu l-Unjoni Ewropea li teqred din il-prassi. Hemm ħafna x'tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea biex twaqqaf din it-tip ta' violenza, tista' tgħin l-organizzazzjonijiet illi jassistu lil vittmi u tista' ukoll fil-qafas tal-assistenza ta' għall-iżvilupp tagħmel ħafna aktar b'mod eh, eh, assolut biex twaqqaf din il-prassi. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora Bazescu. Sur President, votajt favur din il-mozzjoni il-mutilazzjoni tal-ġenitali mhix aċċettabbli hija prassi barbarika b'konsegwenzi fiżiċi u psikoloġiki tal-biża fuq il-vittmi jista' jwassal komplikazzjonijiet tas-saħħa u saħansitra il-mewt minkejja din il-prassi i projbita xorta waħda tiġri is-seħħ fl-Unjoni Ewropea b'3 miljun mara effettwata anki iva fl-Unjoni Ewropea. Irreferejt tal każ speċifiku familja fejn erba bniet għaddew mill-mutilazzjoni tal-ġenitali. Jiena nittama li l-Assembleja Ġenerali tal-Ġus Mawda sejra dotta riżoluzzjoni fuq dan il-punt u tqajjem ta' kuxjenza hija essenzjali. Thanks, Grazzi, signora Basescu. l Tanek, jina votajt favur il-mozzjoni rizoluzzjoni dwar il-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili. Madwar 140 u tifla li jiexu bil-konsegwenzi orribli tal-mutilazzjoni tal-ġenitali un nofs minnju fl-Europa għawnek u koll ġewwa Londra kostituenza tiegħi minkejja li din jsir fl-Afrika mhix rekwiżit reliġjuż għad barbariku li sseħħ fuq tfajli tan qas minn 15 sena li ħallihom konsegwenzi għal tul ħajjithom kollha feriti jibqgħu hemm emoraġiji, infezzjonijiet, trasmissjonijiet tal-HIV u komplikazzjonijiet anke għal twelit tal-uliet imbagħad u l-tqala huma konsegwenzi li jiġu minn din il-prattika. Kien nitlob li kulħadd jipprojbixxi u jikkriminalizza fuq livell nazzjonali. Fir-Renju Unit naraw iktar prosekuzzjonijiet ta' dawk il-ġenituri u kirurġi li jagħmlu dan għadha ssir mod illegali iżda minħabba sensittività kulturali l-pulizija tagħna mhumiex lestija ġix. Fin danka kollegi Kollege Tenok. Soweit die Stimmerklärung. Grazie, Sultanek. Dak tamajna l ispjega tal voti fuq il-ġenituri formulazzjoni tal-ġenizzali u naddu għal ispjega tal-voti fuq l axħar mozzjoni riżoluzzjoni Is-sur Hawkin muxaw, sur Juvenna, għasal għaklulka kelli jemma xinjira Zaborska. Grazie, sur President. Il-kwestjoni tal-protezijiet tas-sider ġiet ikkawżata minn lakuni leġislattivi u żball uman. Nittama illi ikonna il għafas leġislattiv regolamentatorju meħtieġa għal proteżijiet ta' sider u il-prodotti mediċi illi kopru il-katina kollha ta' produzzjoni u ta' marketing u monitoraġġ tal-marketing aħjar minnaħa tal-istati membri. Bħala tabiba jiena nilqa din il-riżoluzzjoni. Identifikazzjoni i meħtieġa għall-impjanti sabiex ikun hemm possibilità li jiġu rintraċċati u jkun hemm sigurtà għall pazjenti Grazzi. Dank, Frau Kollegin. Grazzi ħafna, Sinjura Zaborska. Daw kienu l-ispjegazzjonijiet kollha li kellna għal dwar protezijiet ta' sider bekk temmejna l-ispirazzjonijiet tal-votazzjonijiet u nixtieq li kulħadd jgħid il-President anki lill interpreti il-wara nofsinhar tajjeb.